tgħid il-President mela issa nibdew ma fuq nar malar mis sinjura Dunja Ċek ir reprezentazzjonijiet ta' dawn li ġejni ġifieri omofobija u diskriminazzjonija bażi tal-orientazzjoni sesswali l-identità tal-ġeneru. Nitlob ir-rapporter illi jiskellem. Komissarju Sinjuri, jien ma konċ qed nistenna daqshekk eh, emails fil-taxa tal-email tiegħi. Il-fuq minn 40.000 ġimgħa l-oħra kelli li sejt no le għal rapport għal luna ċek. Il-website tiegħi ukoll ġie ħakkjat ma nafx min imma jista' jkun kombinazzjoni jista' jkun li. Ma din tip ta' reżistenza għal rapport illi bażikament jitkellem dwar id-dritt tan-nies illi jħobbu u jiexu ħajitom minna bżiza. Jiexu ħagġa li zgur ma stennejtix. U jiena nishtiq nibda eh, spiegati għaj u ta' tar rapport tijaj billi nindirizza specialment dawk minnkom għonek eh, fostna li għandhom rezistenza kontra dan il-rapport. Għalli xin għandi din il-mistoqsija. Intom tixtiqu illi tridu tifel, tifla ta'kom, xukom, oħtkom illi jibżaw illi jimxu fit-triq iżommu widejn il-maħbub jew maħbuba tagħhom intom tridu illi dawn jibżaw illi jiġi jgħidu l-kollegi tagħhom nhar ta' tnejn filgħodu li ma' min marru jaraw film nhar ħadd fil Intom tridu xi ħabib tagħkom illi jieħu jibżaw illi jispjegawkom illi hu iħob raġel jew iqi tħobb mara ma naħsibx huwa l-każ. Nasab li jintom tkiku tejdu l-dawn il-bib ta'kom għalfej għeddin tibżaw daqsek biex titkelmu. Dan, fuq dan huwa rapport biex taraw jew il-persuni li huma omosessuali, bisessuali u transgender jistaw jiexu ħajjithom il-bot minn diskriminazzjoni. Jaċċettawha u jirrispettawha fil kemm il-ħajja privata kif ukoll pubblika tagħhom bħala ċittadina ta' ċittadini ta' din l-Unjoni Ewropea Komuni tagħna mhijiex kwistjoni ta' drittijiet speċjali li xi wħud minnhom f'dawn li emails li jien irċievi u intom qed tirċievu wkoll qed jgħidu li ħajkollhom le mhux qed nitkellmu dwar drittijiet speċjali. Le, mhux privileġġi dan il-rapport jina nsfida kull min din is-sala qed biex kulħadd din is-sala li jippruvaw isemmuli eh, xi dritt privileġġjat li qed eh, jiġi eh, meqjus għal dawn il-persuna ġi persuni li forsi eh, Roma jew minorenni minuri oħrajn illi ma kiku ma jgawdux minnhom li tmur skola minnar ma tiġi bulijat li tmur xogħol skola minnar ma titqis bħala maritmu magħhom li li id-dritti li ma titkeċċex mix-xogħol minħabba mħabba minn tħobb. Aħna nippruvaw niġildu diskriminazzjoni kontra persuni ta' Roma, per eżempju, kontra persuni li għandhom disabilità dan il-Parlament Ewropew diġa talab 10 darbiet l-Kummissjoni biex jippreżentaw roadmap kontra l-omofobija u l-ħarsin ta' dawn il-persuni LGTB. Eh, aħna ma minnix dana għalhekk il-Kumitat xtaq illi jitloba għaliex nafu l situazzjoni situazzjoni gravi l-Aġenzija ta' Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea qalet maċċar fir-rapport li kienem 93,000 persuni LGTB illi dawn eh, n-nis jibżaw illi jimxu fitri it fit li 50% minn daw jiġu jiġu diskriminati kontra anki kienem min jiġi attakkat mod violenti. U din hija l-omofobija, sinjuri, u għal din ma tistax tiġi tollerata aktar fl-Ewropa. Ħafna minna persuni lesbjani, omosessuali, transgender, um, intersex, ah, dawn, aw, ma, wis ennan batu issa. U ma nistawx, di miex li nejdu l-istati membri tal mod li qegħdin nippruvaw nerbu l-kompetenzi tagħhom, mhux qed nippruvaw nerbu l-kompetenzi tal-istati membri, aħna minni ċara f'taqs il-kristall, paragrafu 5 wkoll tistgħu taqrawha dan il-pod din il-politika komprensiva trid tħares il-kompetenzi tal-Unjoni Ewropea l-Aġenziji u l-istati membri tal-Unjoni Ewropea. Iżda aħna irridu naġixxu il-rapport għetejt il-Komissjoni, Komissjoni għanissa, Komissjoni li jmiss, għetejt qed ngħidu illi eh, fil-kampanja tal-elezzjoni li jagħti konna bħalissa aħna rridu naħdmu sfiq biex niġġieldu kontra l-biża biex naċċertaw illi persuni qed jiġu nataw fastidju jew qed jiġu attakkati minħabba l-orjentazzjoni sesswali tagħhom jistgħu jmorru qudiem il-pulizija, pulizija kun jistgħu jifpuxin il-problema mhux li jirġgħu jingħataw fastidju minn naħa tal-pulizija wkoll jew għal darba oħra minn xi ħadd ieħor. Li nraw l-iskejjer pereżempju E, kollom laħjar prassi li jitkelmu dwar il-fat illi persuni LGTB jeżistu dan il kontinentu ma nistawx nkomplu diskriminaw kontrihom. Grazzi. Mrs. Lunacek. As you can imagine. Grazzi ħafna, Sinjura Lunacek. Palma tista' timmaġina għadda ħafna nis li jixtiequ jitkellmu taħt il-KHDI, naddikom il-mikrofonu l-koll, imma tiħdux iktar minn ħina lokatalikom. L-ewwel is-Sinjura Zaborska. správa pani lunacek tak ako to už aj pred chvíľočkou povedala e, rozdeľuje verejnú mienku v členských štátoch a myslím si že pri. president nafu li hawn hemm firda fl-opinjoni tal-istati membri u l ta' għada ser turi li hemm firdan kif dan il-Parlament Ewropew. Jiena ħnivvota favur l-emenda numru wieħed għada li titkellem fuq rizoluzzjoni alternattiva. Il-votanti tiegħi hekk jixtiequ minn għandi jiena favur li jkun hemm id-drittijiet fundamentali tal-Unjoni Ewropea mħarsa u jiena ħankun favur il-Kummissjoni, il-Parlament u l-Istati membri biex naħdem favur li dak li jkun ikun jista' jeżerċita drittijiet kollha fundamentali ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Jien ser nappoġġa l-infurzar ta' drittijiet fundamentali u l-bilanċ bejn dritt għall-opportunitajiet u drittijiet fundamentali oħra. Grazzi. Grazzi, Sur Cashman. Grazzi, President. Għawnek mux għet nitkelmu dwar LGBTI, li għom iktar drittijiet minn oħrajn, mhix kwistjoni ta' gwaljanza, forsi l-LGBTI ma joġbux, din mhix kwistjoni, imma soċjetà ċivili tiġi ġudikata kif titratta l-minoranzi tagħha. U f'dan ir-rigward 28 stat membru tal-Unjoni Ewropea għadhom lura bil-kbir. Il-pozizjoni ta'kom f'dan ir-rapport huwa evidenza tal-fatt li rridu nħidu azzjoni biex nġildu kontra l-mibeda u diskriminazzjoni. L-intolleranza li hemm hija terrifikanti fis-seklu 21 għalfej l-LGBTI mandomx ikollhom drittijiet ugwali, mhux ta' preferenza imma indaqs, daqs kulħadd ieħor. Sinjura President, nixtieq għaf b'dan. Il-vot għandu jkun wieħed qalbini ta' prinċipju nagħmel dak li huwa ġost. Jiġifier ħan nivvota favur ir-rapport Lunaċek għaliex aħna bħala soċjetà indaqs u ċivilizzati. Jew le, Jiena nħeġġeġ il-Parlament jar ma jarmix dak li ġenerazzjonijiet issiltu għalih u għadhom qed jissiltu għalih. Very much. Grazie ħafna. L-Onorevoli Bilbao. Grazie Presidenta. Grazie ħafna Presidente. Jiena ser nappoġġa dan roadmap biex inħares id-drittijiet fundamentali ta' ċittadini Ewropej li huma medda llum. Nofs l-LGBT bħala popolazzjoni fl-Ewropa sfaw vitmi ta' xi tip ta' aggressjoni. 50% ta' dawn l-aggressjonijiet kienu violenti. U ftit minn dawn in-nies resqu dawn il-każijiet qudiem il-pulizija. Il-protezzjoni kontra dawn l-affarijiet huwa dritt fondamentali, hemm bżonn ta' rispett u protezzjoni għal dawn in-nies. L-istituzzjonijiet Ewropej għandhom ikollhom rwol mexej f'din il-kawża u aħna neħtieġu illi nejxu fi żmien fejn aħna ikonna drittijiet għall-LGBTI. Dawn ikunu aċċettabbli u mhux n-nies jintafaw il-ħabs għal xejn xejn. Għalhekk neħtieġu niddefendu kull tip ta' libertà għaliex inkella nispiċċaw li l-libertà tagħna stess tkun medda. Grazzi, Sinjura Bilbaw. Is-sur Irizabal Balbesja. Grazzi President, Kummissarju. Jaħġa tajba li dan ir-rapport wasal fil-Parlament Ewropew f'din il-plenarja biex nissieltu kontra l-omofobija u l-aggressjoni kontra dawn in-nies minħabba s-sesswalità tagħhom. Tajjeb li niġġieldu kontra id-diskriminazzjoni kontra l-LGBTI u nħadnu drittijiet tagħhom. Hemm xi pajjiżi bħal pereżempju l-Portugal fejn dawn in-nies qed niddeċidu nivvotaw għal-jom jew le, dan mhux affarijiet li tivvota fuqhom irid ikollok jew ma jkollokx, għalhekk dan ir-rapport huwa tant importanti. And point of order, Miss-Sinjura Morvaj, nek joġbu. Sir, can you explain your... Tista' tispjega l-point of order tiegħek? Iva, Sinjura President, hekk qed nagħmel. Karta blu, X'inhija l-politika tiegħek għall karta blu? X'inhija r-regola tal-proċedura dwar din il-karta blu? Jiena għajim karta blu għal żewġ kellima ta' qabel dan, inti rajtni, l-assistenti tiegħek rajtni, rawni u injorajtuni. Għalfejn dan? Ħan ispiega, jiena spjegajt qabel li ħaniħu it-talbit kollha għall-kellima li ħajtkellmu taħt il-proċedura catch DI, id iddeċidejt li ma nadottax karti blu biex ikonna diskursjoni li tkun ċivilizzata. Ġifri kulħadd ħajkollu l-opportunità jitkellem taħt il-catch DI, iżda mhux se nippermetti karti blu f'dan id-dibattitu. Issa nitlob l-Sur Kelly jitkellem, jekk jogħġbok. Grazzi, President. Mux l-ewwel darba li niddiskutu dan is-suġġett fil-Parlament u probabbilment mhux l-aħħar darba lanqas li se nagħmlu dan. Ta' sekwit, l ħamis wara l-ofsenar hawnhekk nitkellmu fi Strasburgu dwar xi jiġri f'pajjiżi oħrajn, speċifikament l-attitudni li jkollhom vizavi dan is-suġġett fl-Afrika pereżempju, fir-Russja, eċetera. U għanna raġun il-diskutu dan l-affarijiet, irridu noqogħdu b'seba' jnejn iżda illi natu ugwaljanza lil kulħadd fil-Parlament Ewropew u fil-livell tal-Istati Membri kif qal l-Onorevoli Michael Cashman. Irridu nirrispettaw dawn in-nies. Jiena vera bniedem ta' sports, naf li ħafna footballers u ħafna hurlers ħarġu għalu l-affarijiet kif huma ħarġu fil-beraħ u għalu xi ħossu dwar dan is-suġġett. Għanna naċċettaw il-dawn in-nies u rridu nkomplu bil-mod il-mod nwaslu l-ugwaljanza l kulħadd. Grazzi ħafna. Grazzi. L-Onorevoli Ernst. Grazzi ħafna. L-ewwel nett Grazzi l-rapporter, rapport Albini, f'moment propizju għaliex issa wasal iż-żmien li ngħidu li drittijiet tal-bniedem u mhix drittijiet speċjali ma drittijiet bażiċi u jkopru l-aspetti kollha tal-ħajja ta' kuljum. Kulħadd huwa ndas u naħseb li f'dan il-Parlament nistgħu nagħtu appoġġ kbir għal ċivilizzazzjoni u għal direzzjoni ta' ċiviltà fl-Ewropa li għandna nieħdu biex bekk dak li kun jiex mod differenti forsi, raġel ma raġel, mara ma mara, mod ieħor, imma xorta waħda ma jridx ikun hemm diskriminazzjoni kontra dawn in-nies. Dan rapport verament tajjeb għax qed ngħidu le għal mibeda. M'hemmx laqliq ta' kliem fuq dawn l-affarijiet. Aħna rrid ikonna realtà ta' ugwaljanza. Ikun x'ikun l-istil ta' ħajja li tadotta. Dak li jkun għandu jkollu l-possibilità li jgħix kif irid. U din hija ħaġa normali u mhux xi ħaġa li jrid ikollha punt interrogattiv fuq. Nħarsu lejn in-nies bħala bnedmin u nħarsu lejhom fil-qalba ta' dak li naffaċċaw bħala bnedmin, xejn aktar. Grazzi l-Onorevoli Morganti. Grazzi President, f'dan il-Parlament naħseb li ħadd huwa favur xi tip ta' diskriminazzjoni u dan fil-parir tiegħi għandu japplika wkoll għal diskriminazzjoni pozittiva kemm sejħa li xorta waħda huma diskriminazzjoni ġifiri inaċċettabbli. B'sinċerità ma naħsibx li lil dawn in-nies LGBTI għandna niggarantulhom xi drittijiet speċifiċi u partikolari, dritt għall-ugwaljanza, dritt għall-ugwaljanza eh, trattament indaqs għandu jkun għal kulħadd dejjem. Dan ir-rapport kompli jimbotta wis l-affarijiet tal prorogativi nazzjonali u jindika li l-Kummissjoni forsi saħan sitra titposi bħala priorità rikonoxximent reċiproku ta' żwieġ omosessuali. Kif diġa sħaq bosta drabi, iż-żwieġ huwa biss bejn żewġ nies ta' sess differenti biex iwassal prokreazzjoni palma hemm ukoll fl reġni etimoloġika tal-istess kelma żwieġ Jiġifieri nistieden il dawk kollha li huma kontra diskriminazzjoni jivvotaw favur l-alternattiva li prezentajt bħala EFD li trid garantixxi drittijiet tal kulħadd mhux biss tal-lobby b'saħħitha omosessuali li hawnhekk f'dan il-Parlament huwa attiv ħafna u preżenti ħafna. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Mezzola. Grazzi. Dan ir-rapport jibgħat messaġġ ċar u importanti lis-soċjetajiet tagħna li d-diskriminazzjoni kontra l-persuni lgbti hi inaċċettabbli. fl aħħar xhur bħala kelliema tal grupp tiegħi dwar dan ir-rapport flimkien mas-sinjura lunacek u kollegi oħra konna impenjati f'diskussjonijiet utli biex nippreżentaw dokument bilanċat u li jagħmel lil kull wieħed u waħda minna kburi bis-semm li tajna. ir-rapport hu konformi mar-rwol u l-kompetenza li għandha l-unjoni ewropea jirrispetta l prinċipju tas sussidjarjetà u bl-ebda mod ma jmur kontra dritt ta' kull pajjiż membru li jilleġisla dwar materji li huma ta' kompetenza nazzjonali. ħarsa ħafifa lejn dak li ma jagħmilx dan ir-rapport ma jintroduċix liġijiet ġodda l-ebda pajjiż mhu se jkun obbligat li jilleġisla dwar xi forma ġdida ta' familja m'hemmx privileġġi speċjali ġodda ma hemmx proviżjonijiet fuq diskriminazzjoni pożittiva favur xi settur jew ieħor mhux se jaqleb id-dinja ta' taħt fuq madankollu li se jagħmel dan ir-rapport u li jibda triq biex ikun hemm ugwaljanza sħiħa bejn kulħadd saru rapporti kontra rapporti li kollha jgħidu li hemm diskriminazzjoni kontra persuni lgbti. l-appell tagħna lill kummissjoni hi li toħloq road map strateġija pjan ta' azzjoni biex tindirizza d-diskriminazzjoni. għalhekk ser nagħti l-appoġġ tiegħi u nagħlaq għas-sejħiet u l-appelli li qed isiru f'dan ir-rapport u nħeġġeġ lil kulħadd biex jagħmel l-istess. Grazie, i sinadelfos Borsellino. L'onorevole Borsellino. Collega Borsellino. L'onorevole Borsellino. Ok. colleague Thompson. Mux edawnek, mella l-onorevoli Thompson. Grazzi President, il-Kooperazzjoni Ewropea tagħna bbażata fuq demokrazija, libertà u l-ugwaljanza u rispett ta' dan kollu. Xorta waħda, ir-riċerka ġdida turina li n-nies omosessuali fl-Ewropa huma soġġetti għal fastidi fuq il-posta xogħol tagħhom u finħawi oħra, wieħed fuq kull erba' minnhom kellhom aggressjonijiet tagħhom eh, kontrihom fil-pubbliku u għalhekk wasal iż-żmien biex il-Parlament u l-Kummissjoni jerfgħu l-responsabilità tagħhom kontra kull tip ta' diskriminazzjoni. Għaxar darbiet labna għal leġislazzjoni komprensiva fil-ġdida kontra l-omofobija fl-Ewropa u jiena nħeġġeġ lill-Kummissjoni biex taħdem fl-imkien mal-Istati membri fuq pjantazzjoni ġdida biex toħroġ b'inizjattivi ġodda u l-Kummissjoni għandha tiżgura illi l-Istati membri jkunu konformi ma' din il-leġizlazzjoni f'dan il-qasam. Jiena nittama li l-Parlament għada jappoġġa il-valuri fondamentali iktar milli xi tip ta' konċetti tal-Medjuevu. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Morvaj. Eh, ebben a vitában Grazie President. F'dan id-dibattitu kien hemm ħafna nies li tkellmu. Kulħadd tkellem dwar l-Unjoni Ewropea bħala spazju ta' libertà, spazju ta' ugwaljanza. Kif ukoll bħala spazju ta' ġlida kontra d-diskriminazzjoni. Dawn huma l-valuri tagħna, dawn huma l-ideali tagħna, jekk aħna ngħaddu għal prassi imma mbagħad jiġri fuq kuljum naraw li l-affarijiet huma ta' taħt fuq, jiġru bil-kontra, speċjalment dak li għandu x'jaqsam ċittadini f'ċertu stati membri varji tal-Unjoni Ewropea. Jiġifieri mhux minnu li m'hemmx diskriminazzjoni fl-Unjoni Ewropea, mhux minnu li fl-Unjoni Ewropea qed tittriq biex niġġieldu kontra d diskriminazzjoni. Biżejjed nagħtu titwila lejn in-nisa li jaħdmu fil-kumpaniji multinazzjonali. Ejja naraw l-istess nies li jaħdmu fil-pajjiż tal-Onorevoli Lunacek, per eżempju. U naraw iċifri, ċifri naraw dawk in-nies li wetqu l-istess xogħol fil-Ġermanja, per eżempju, fil-kostitwenza tiegħi jaqalaw 250 euro fl-Awstrija fil-Ġermanja l-istess persuna taqla ħames darbiet 10 darbiet aktar. Forsi jkollek tar ħarsin, fost tax-xogħol saħan sitra, U dawn l-affarijiet li rridu nindirizzaw hekk irridu nġildu tasso kontra diskriminazzjoni. Grazzi l-Onorevoli Murphy. Uh, e Grazzi. Jiena rċevejt mowġa wara mowġa ta' emails li jgħidu li dan ir-rapport huwa attakk kontra l-libertà tal-espressjoni għax ikkundanna l-omofobija. Huwa verament ironiku għaliex fl-Irlanda bħalissa għandek attak reali fuq il-libertà tal-kelma. Xandar RTE ċensura rajonil għax tkellem kontra l-omofobija. Anzi, ħallas 85.000 euro skont rapporti f'danni għal dawk li huma akkużati minn omofobija. U attak mill-forzi konservattivi tal-lemin fl-Irlanda l-eċessi minn RTI e biex ikunu jistaw jaġixxu għabbażi ta' xi referendum li mhux probabbli li seħ kontra l-ugwaljanza. Meta John Walter qal li żwieġ gay huwa satiriku din hija omofobija, meta O'Brien jgħid li l-ugwaljanza tittieħu tieni post tal-ġid komuni dik omofobija, meta l-Istitut ILO kampanjat kontra l-żwieġ omosessuali għax huwa omosessuali dik omofobija fil- klim ta' sur Oril dawn in-nies għandhom jitilqu barra mill-ħajja tagħna darba l dejjem. Grazzi. Dziękuję za słowa, pani prezydent. L-onorevoli Limes. Grazzi, President, Kummissarju. Is-soċjetà tagħna bbażata fuq il-dinja ta' libertà u rispett ta' drittijiet tal-bniedem. Iċ-ċittadini ta' pajjiżi iħadnu dawn il-valuri u fil-paċi jiżviluppaw komunità li hija msejsa fuq il-familja jaħdmu, jgħixu, jirrispettaw il-xulxin, imma jirrispettaw ukoll il-libertajiet u d-demokraziji. Gburin tal-eruq tagħhom, ta' tradizzjonijiet tagħhom ma jħassuhomx imġela li di diskriminaw kontra xi ħadd mhumiex omofobiċi, għalhekk jiena konvinta, konvint sur Sinjura Lunaċek li dan il-pajjiż tiegħi m'għandux jaqsam mar-rapport tiegħek, ir-rapport tiegħek mhumiex fuq pajjiżi. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Xtija. Evo, Grazie, signora President. Pala kristjan demokratiku, jiena ovvjament nitkellem favur dinjeta u rispetta dinjeta l kulħadd. Ġifiri, m'għandniex ikonna tolleranza għal min huwa omofobiku, imma meta nisma' l-kollega minn Spanja jikritika il-referendum kontra dan l-affarijiet meta wieħed minn kull tlieta li ħarġu jivvotaw ivvotaw għal din id-definizzjoni kostituzzjonali ta' żwieġ, nistaqsi tassew jekk aħna rridux inħarsu l-libertà personali jew inkella niftħu konflitti ideoloġiċi qabel l-elezzjonijiet Ewropej għaliex permezz tal-Parlament Ewropew muster nibdlu d-definizzjoni kostituzzjonali fi żwieġ fil-Kroazja li ma eddet lebda drittijiet. Fl-aħħar nixtieq infakkarkom li anki l-Papa Franġisku appoġġa din id-definizzjoni ta' żwieġ u rivisti omosessuali dikjaraw il-persuna tas sena għalek ma nix niddiskutu dan l-affarijiet f'dan il-parlament. Grazzi. Il-President, grazie l Borsen. Dragi kolegice i kolege, ovih dana građani su nas zasipali mailovima. Kolegi, dan l-aħħar irċevejna mowġa wara mowġa ta' posta elettronika li kienet tajdinna li aħna rridu drittijiet addizzjonali għal nies LGBTI. Dan ir-rapport ma jappellax għal drittijiet addizzjonali imma huwa mirat biex iħares id-drittijiet fundamentali In-nies LGBTI jiġu diskriminati fil-ħajja ta' kuljum tagħhom, 25% minnhom huma sfruttati sesswalment jew ikollhom violenza fiżika u ftit minnhom biss jirrapportaw il-pulizija. Din hija flagella soċjetà tagħna għal stalina li niżguraw l-ugwaljanza ta' ċittadini kollha tagħna il-ħarsin tal-familja, l-nies fl-iskejjel, eccetera rridu najdu li dokument legali li għat jitfassal f'pajjiżi huwa pass il qoddim u dan fisser li kulħadd konxu ta' drittijiet li għandhom dawn in-nies fil-komunità. Madana kollu kollegi fadlinna x'naqtfu u għalhekk irridu nappoġġaw dan ir-rapport skont il-valuri Ewropej. Grazzi. Grazzi għall-interventi tagħkom. Issa nixtieq nitlob lill-Kummissarju Andor biex jitkellem. Ikjożbok. President, uh, Honorable Members. President, Honorable Membri, jina xtaqt nirringrazzja l-Honorable Lunacek, il-rapporter, għal-rapport dettaljat taħħa l-omofobija u transfobija huwa fiksur ta' dinjità umana u ma jimxux mal-valuri u mal-prinċipji li fuqhom l-Unjoni Ewropea hija mibnija. Il-Kummissjoni taf sewwa l-problemi li jiffaċċaw persuni LGTBI e għal dak li għandhom xaqsam diskriminazzjoni, violenza u anki il-fastidjar u aħna intennu l-impen tagħna li niġġieldu d diskriminazzjoni fil-kompetenzi tagħna iżda ir-responsabilità u l-għanija f'dan is-settur jibqa' fiħdan l-Istati membri. Għal dak li għandu x'jaqsam eh, l-aqwa azzjoni nistgħu nieħdu fuq livell Ewropea, l-Kummissjoni hija favur ta' approċċ immirat biex bekk inwaslu riżultati konkreti billi natu ħarsin legali u appoċ speċjali għal vitmi ta' dan it-tip ta' diskriminazzjoni u anki reati u dana se jkollu impatt eh, pozittiv dirett fuq il-komunità LGTB aktar mill l-iżvilupp ta' roadmap. E, l-assistenza tal-Kummissjoni permezz ta' monitoraġġ tal-implementazzjoni tal-Istati membri tal leġislazzjoni rilevanti għal persuni LGTB pal per eżempju direttiva tal-impiegi jew direttiva eh, għal vitmi ta' reati huwa eżempju ieħor ta' azzjoni li twassal għal benefiċċji ċari għal persuni LGTB. Bekk inkunu nistgħu nagħmlu tassew differenza. Il-proposta ta' direttiva trattament ta' ugwaljanza ifisser li nestendu l-ambitu tal-protezzjoni għal dak nxaqsam diskriminazzjoni fuq eh, setturi kollha ta' artiklu 19 ta' trattat u dana jinkludi l-orientament sessuali, e, per eżempju l-lin mill posta xol xogħol u anki mur għal servizzi, għal ħarsin soċjali u anki għal edukazzjoni. Kif ukoll pala parti minn azzjoni pratika għal dak li għandu xaqsam ugwaljanza aħna konna qegħdin naħdmu eh, mal-istati membri f'dawn l-aħħar snin sabiex nappoġġaw il-ġirda tagħhom kontra dejn il-forma ta' diskriminazzjoni l-Kummissjoni l tat assistenza finanzjarja, pubblikazzjonijiet u anki talim eh, bejn il-pari. Aħna u koll appoġġaw finanzjament l-NGOs u anki x-xol taħom biex jipromovu id-drittijiet tal-persuni LGTB fl-Europa u sen komplu namlu hekk. Nuqqas ta' aċċess għal prevenzjoni u servizzi ta' kura tas saħħa huma konsekwenza ta' stigma u diskriminazzjoni u ħafna drabi iwaslu għal inigwaljanzi fil-qasam tas saħħa għal persuni LGTB. Bekket nindirizzaw kwistjoni billi ninkludu laqwa prassi fiħdan il-portal tal-Unjoni Ewropea għal dak li għandu xaqsam ħidma l-ugwaljanza u anki naħdmu mal-Stati Membri fuq livell globali biex bekk il-benessri u s-saħħa tal-persuni LGTB ikunu fuq l-agenda ta' WHO u l-Kummissjoni tappoġġa wkoll id-dialogu fiħdan eh, WHO biex bekk aħna wkoll inneħu l-istigma tal-patoloġija tal-transgender u anki li dana jitneħħa mill-kategorija ta' eh, mart eh, brabta ma' dawn il- dawn l-orientamenti u għallura se nkomplu nasservaw il-liġi Ewropea biex bekk nkomplu nġildu l-omofobija u nipromovu l-ugwaljanza għal persuni LGTB fl-Unjoni Ewropea u dana dejjem fil-limiti tal-kompetenzi tagħha. Grazzi, Signora President, grazzi onorevoli membri għall appoġġ kontinwu tagħkom għall isforzi tal-Kummissjoni fil-promozzjoni tagħha tal-ugwaljanza u mill-ġdid nifraħ lir rapporter Grazzi ħafna. Il-President, grazzi ħafna l-Kommissarju. Signuri, bekk niġu fit-tmim id-dibattitu uh, dwar il-rapport ta' Signora Lunacek, nivvotaw dwar il-rapport għada fil-10 ta' fil-ħodu u naddu għal-rapport li jmiss. Il-rapport ta' l-Onorevoli Rochefort, l-implementazzjoni ta' direttiva dwar prattiki kummerċali zleali u bekk naddi il-kelma eh, l-rapport.